għalfejn 2014 l-emendi jistaw jiġu prezentati sa 3-14 ta' jannar f'nofsinar u nivvotaw nar 15 ta' jannar fit f'nofsinar l-autoritajiet ta' Danimarka għallu li illi sur Jensen se jiġi sostituit mis-Sur Jorgensen mit-13 ta' Deċembru, beffet mit-13 ta' Deċembru 2013 l-autoritajiet kompetenti ta' Polonia għallu li li ġew eletti żewġ membri b'effett mill-17 ta' Deċembru ta' l-2013 is-Sinjura Lena Kolaska Bobinska qed tiġi sostitwita mis-Sur Zalewski u s-Sur Trafskowski ukoll qed jiġi sostitwit. Skont